lista ta' dawn il-nomini jintemżu mal-minuti. Jekk memx oġġezzjonijiet sa' żmien ta' adozzjoni tal-minuti, allura dawn il-ħatriet jiġu konfermati. U bekna naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda jiġifieri